kun il-konvenzjoni politika ta'kom. Grazzi, Signora Svensson, illi ħadsev din l-elezzjoni u d-diskussjonijiet li kellna fl-imkien. Għal kollegi Mario Mauro u Graham Watson, illi kienu kandidati u warbu u rizenjaw biex jagħtu iktar qawwa lill-unità ta' din il-Kamra dana kien ġest mill-isba um profond, Mario naf kemm hu importanti il-drittijiet umani fil-kastijak u f'pajjiżi twildet Solidarnox, moviment qawwi ħafna favur id-drittijiet umani. U kien possibbli dana grazzi għal lezzjonijiet li kien għallimna il-Papa Giovanni Paulus II. Għalija il-drittijiet umani se jkunu prioritata. Gram, inti tkellim dwar ħtieġa ta' tibdil fil-parlament, il-ħtieġa ta' riforma u jeħtieġ illi nkunu involuti ċittadini kollha fil-proġett Ewropew u li dejjem qed jieħdu sem aktar u se nassigura li flimkien nagħmlu minn kollox li nistgħu biex nistgħu ntejbu din is-sitwazzjoni. U jkun hemm iktar sem iċ-ċittadini. Eżis kollegi, il-rappresentanti tal-Konsil u il kommissjoni Ewropea, Sinjuri, Kommissari, Onorevoli membri, il-lum l-14 tal Lulju, il jum Nazjonali ta' Franza, 220 sena minn żmien ir-rivoluzzjoni. Przesłaniem rewolucji messaċ messaġġ revoluzzjonarju kien jgħid libertà, fraternità u dawn it-tlet kelmiet jidwu fil-Unjoni Ewropea kollha kemm hi llum. Dan huwa veru iktar illum b'sens simboliku għandna rappreżentant tal-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant u issa jgħat għawnek pala president tal-Parlament Ewropew. Forsi nitkellem mod personali, darba wahda kont qed nispera li nkun membru tal-Parlament Pollak fil-Polonja Libera. U llum sirt president tal-Parlament Ewropew, ħaġa li qatt ma stajt noħlom bija f'pajjiżi. U dan hija sinjal ta' kif tista' tinbidel l-Ewropa ten Nara l-elezzjoni li ġarrabt jien hija sinjal għal pajjiżi bħall-Estonja, il-Litwanja, il-Slovakkja, il-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Slovenja, il-Rumanija u l-Bulgarija. Nikkonsidra wkoll li huwa sens ta' tifħir għal pajizi illi ma ċedewx għal sistemi totalitarji u jina nirrappreżenta dawn il-pajizi kollha kemm huma, inħossni li qed nirrappreżentahom kollha kemm huma. Dwadzieścia lat temu 20 sena ilu fis-sajf tal-1989 is-Solidarity rebħet il-ġlida biex ikonem Polonia libera u demokratika. U dina waslet għal eh, waqat għal ħajta Berlin. U darba in-naħa l-oħra tal-Purtira tal-ħadit intom li kontu fuq in-naħa l-oħra intuna politikament u permezz ta' ġesti żgħar imma importanti li tagħtu l appoċ illi bihom eh, stajna naslu konna suċċess. Fulnie budujemy zjednoczona Europę. Għal ħames snin aħna inna nibnu eh, l-Europa maquda. Issa ma jeżistix iżjed intom u aħna. Dan issa bħalissa qed ngħixu fl-Ewropa li naqsmuha l-kol flimkien bejnietna. Għanna responsabilità l-kol fil-Parlament Ewropew għanna ċertu poter imma l-poteri fisser responsabilità u dim iċ-ċittadini tagħna u nitħoss din ir-responsabilità. Iċ-ċittadini poġġew il-fiduċja tagħhom fina. U fuq kwistjonijiet importanti jeħtieġ jkunu l-gwardjani tad-demokrazija. U fuq kwistjonijiet oħra il-poplu tal-Ewropa jistenna illi nħorġu mill-kriżijiet li konna u jeħtieġ niġġieldu mill-ewwel minnu fih fuq dan l-impigi huwa xogħol eh, importanti fondamentali għalina. Il-votanti jixtiequ jikun jafu illi meta jixel l-gas se jsibu l-gas li jkun hemm ċertu l-enerġija, ikun hemm is ċittadini qed jinkwitaw dwar l-effetti tal-tibdil fil-klima. U hawnhekk kif l-Asja fil-Afrika fil-Paċifiku jeħtieġ inniġġieldu kontra dan it-tibdil fil-klima. Il-poplu jeħtieġ ikun jaf li l-istabilità reġjonali jiddependi wkoll il-Baħar Mediterranju u wkoll il-partenarjat tal-Vant, l-Amerika Latina, il-Biberija mal-Stati Uniti u il-potenzi globali. Biex nirnexxu f'da kollu jeħtieġ illi naħdmu fl-imkien, jeħtieġ illi ikonna unjoni illi hija effettiva u parlament illi wkoll huwa effettiv. 30 sena ilu il-parlament tagħna għall-ewwel darba ġielet vot eh, eh, dirett universali. L-ewwel president kienet Simon Veil, Franċiża. U jeħtieġ niftakru illi għanna noħolqu il-kondizjonijiet biex in-nisa wetqu il-ħolm u l-ambizjonijiet tagħhom fil-ħajja pubblika u fil-ħajja professjonali. Minar ma jkollhom il-ħtieġa li jitilqu il-xogħol tagħhom ta' ommijiet u ta' familja. Simon Veil kadet din l-sfida qoddimna. U dak li huwa ċar huwa li nistgħu naslu għal dawn l-affarijiet kollha fuq skala Ewropea kollha kemm hi. 30 sena wara dawn l-sfidi għadhom jeżistu illum u jeħtieġ illi nitru u naraw kif nelbuhom. Kollegi, fis-sentew nofs tal-pożizzjoni tiegħi bħala President tal-Parlament Ewropew se segwi programm illi se nippreżentalkom fis-sessjoni ta' Strasburg u issa nixtieq nitkellem dwar Hans Git Pattering. Iva, etna raħissa? issa? Hans Gert dan huwa moment importanti ħafna inna nafu xulxina l-10 snin diġa. Issa qed taddili il-Presidenza tal-Parlament Ewropea u fisem il-kollegi kollha nixtieq nirringrazzjak għal rispett illi kellek għal din il-Kamra li rnexxilek iġġib għal din il-Kamra, nixtieq nirringrazzjak għall istil politiku tiegħek na pamiątkę, na pamiątkę. Pala rikordju nishti nad statwa zaira ta' Santa Barbara, il-patruna tal-minuri illi saret minn bitċa wahda ta' faham u dana tiġi mill dana huwa rigal mir reġjun minn fejn iġi is-Silesja u huwa eh, simbolu tal-ħbiberija tagħna. Grazie ħafna. E, bardzo proszę. <clears throat> Signori, is-Sur Dol issa jista' jitkellem. Sur President, ma kelli ebda intenzjoni li nitkellem, imma jidir li li huwa importanti li ninsistu illi kull membru tal din il-Kamra se jkun ferħan ħafna illi il-Parlament Ewropew mhuwiex maqsum bejn il-vant u l-punent għandna kamra waħda u għalhekk dan huwa sinjal tal-President li ħa postu llum għaw din il-kamra. Dan huwa simbolu ta' qawwa qawwi ħafna ta' unità ta' għaqda u kif diġà għat Sir Buzek dana huwa sinjal ta' responsabilità maqsuma li għanna il-koll. Nispera li dawn is-sentejn nofs tal-presidenza tiegħek inkunu nistaw inkomplu ninsew il-fat ta' tal-vantu tal-punent u nitkellmu dwar l-Europa unika u dan hija ħaġa li nixtieqlek ħafna fil-presidenza tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Dol. Is-Sur Schulz. Vielen Dank, Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nifraħlek, President, fisem il-grupp tagħna aħna tajna l-appoġġ tagħna li tkun elett bħala president u għalhekk nixtieq illi niddikjara meta titkellem dwar moment storiku jeħtieġ tkun attent dwar dan il-kunċett imma nista' nippermetti li ngħid illi l-elezzjoni tiegħek bħala President tal-Parlament Ewropew huwa mument storiku. Għaliex 20 sena wara l-waqat tal-ħajt ta' Berlin u 6 snin wara li tħal il-pajizek daħal u ħorajn pajizi tal-vant daħlu fl-Unjoni Ewropea u din hija parti tal-proċess li jint bħala Prim Ministru ta' pajizek eh, rnexxielek twassal għal negozjati ta' eh, subija meta kont Prim Ministru int u il-fatt li 20 sena wara illi libna d-divizjoni tad dinja f'żewġ eh, partijiet li huma wieħed kontra liħor u li jelibna id-dittatorjati tal-istil ta' Stalin u forsi ħadu hemm ċerti pajjiżi illi kellhom jisofru 40 sena ta' faxxiżmu issa huwa naturali llum illi il-membri Pollakki qegħdin f'dan eh, il-parlament tal-Ungeriżi il f'dan il pajizi baltiċi u mal-koll edin għawnin fl-imkien mal-Ispanjoli, mal-Finlandizi, daħmu fl-imkien u dan u e, eh, sinjal fil-vot sigrit li kena u nistaw nażlu rappresentant ta' min kien tal-appoċ il-Solidarity u għazilna dak li kien Prim Ministru tal-Polonja u podġejni bħala il-President u għalija f'da flajnejn kif narom jien l-affarijiet huwa moment storiku ħafna u għanek 27 pajis membru illi ħolqu dan l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea tfisser xi ħaġa din il-ħolma tad demokrazija u tal-libertà tista' tkun realtà. U mhix sempliċement kwistjoni li nħolmu, sempliċement imma li nieħdu azzjoni kif inti ħadd fil-ħajja tiegħek kollha kemm hi. U għalhekk eh, jeħtieġ illi nistgħu ntejbu l-valuri fuq xiex eh, waqafna l-Unjoni Ewropea il-valuri illi eh, nwarbu għal kollox id-dittaturi u nistgħu nwarbu dittaturi darba għal dejjem u nispera li dan nkomplu l qoddim u dini għax-xewqa tal-grupp tagħna għarġar għal daqshekk nifraħlek minn qalb kollha sur Buzek. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Grazzi ħafna sur Schulz. Issa nistire sur Verhofstadt biex jitkellem. Grazzi ħafna l-ewwel net nifraħlek mill-grupp tagħna għall-għażla fl-elezzjoni u nista' ngħidlek illi għandek l-appoġġ kompletament tal-grupp tagħna għal snin li ġejjin fix-xogħol li kollok. U mill-punt di vista tagħna jeħtieġ noħolqu Unjoni Ewropea aktar integrata, Unjoni Ewropea illi tieħu interess fil-kwistjonijiet komunitarji Inti għad fi presidenza diffiċli jeħtieġ nirratifikaw il-Trattat ta' Lisbona, jeħtiex naraw kif nelbu l-kriżi ekonomika u finanzjarja u għalhekk hija biċċa xogħol jibsa ħafna u għandek la poċta kollha tal-grupp tagħna u wkoll għandek il-maġġoranza pro-Ewropea f'dan il-Parlament. Tajjeb li tkun tafu dan. U l-unika talba li għandna huwa illi tuża din il-maġġoranza pro-Ewropea biex nimxu l-qoddim fl-Ewropa u tajt dak li għandek tajt u kol fil-Konsill Ewropew illi inti taf tajjeb kif naf jienu kol u nispera illi tista' twassal il-vuċi tiegħek biex ikonna aktar Ewropa anke fl-istituzzjoni f'dik l-istituzzjoni. Grazzi. Dziękuję panie przewodniczący. Grazzi, tabelħaq. Herr Präsident, auch ich möchte mich im Namen meiner Fraktion Grazzi, Sur President. Fisem il-grupp tiegħi nixtieq nissieħeb mal-kellima ta' qabli biex nifraħlek. Aħna naqsmu il sens ta' kuntentezza li edha fostna l-lum. Naħseb, President, inti għamilt eh, sottostqarrija meta inti għat li hija unur għalik li tieħu dil-pożizzjoni llum. Għalina l-ħodor l inqas naħseb li hija unur għalina li tkun President tal-Parlament Ewropew. fil-waqt il-karriera politika tijak naħseb li kull ma għamilt saħaq il-mod ta' kem jixraqlek tkun il-President tal-Parlament Ewropew illum. Minix konvint li f'sentej u nofs telep il divizjoniet kollha bejn l-Ewropa tal-Lvant u l-Ewropa tal-Ponent. Iżda nemmen bisħieħ li fl-imkien miegħek nkunu f'pożizzjoni sabiex noħol u rabtiet aktar eh, mill-qrib bejn il-Ponent u l-Lvant tal-Ewropa. Naħseb li qed issir aktar ċara li l-Polonja tinsab fil-ċentru fil-qofol tal-Ewropa u bħala ċittadin ta' dak il-pajjiż inti ta' belħaq konxu li rridu ikonna kooperazzjoni aktar mill-qrib bi żewġ partijiet tal-kontinent. Jiena kont kontenta ħafna nisimak tisħaq l-impenn tiegħek biex ikun hemm rabtiet aktar sfiqa bejn il-presidenti u aħna bħala ħodorna poġġawk. Irridu nagħmlu dan fil-trattati, fil-mod kif naħdmu fih dan l-Europa, iżda rridu naraw ukoll l-Europa fuq skala akbar. Waqt ir-revoluzzjoni fil-bliet u l-irħula ta' Kiev, naħseb li kellna l-opportunità li niltaqgħu ma' politiku koraġuż. Hemmhekk u fid-dawl ta' dan naħseb li fir rigward il-politika tal-Elvant tal-Ewropa ma nistawx ninjaraw u ninsow l-Ukrajina. Forsi bħala xewqa personali nixtieq ngħid li fil-kampjonati li ġejjin tal-futbol forsi tista' tiżgura li inti tkun president għal waħda mill-lobit li jkunu jinvolvu l-pajizi tal-Ilvant fostom l-Ukrajina. Grazzi. Grazzi ta' bilħaq, Harms, il kallim li miss, il-Sur Kirkup. Sur President, fissem il-grupp tiegħi nixtieq nifraħlek għal ħatra tiegħek u mod partikolari nixtieq nil l-fatt li fistqarrija tiegħek inti referejt għall istorja u hemm oħrajn li referaw għaliha iżda inti tidher bħala persuna li tabilħa tisħaq fuq il-libertajiet li din il-Kamra tixtieq, il-libertà tal-espressjoni iżda wkoll il-libertà li nħarsu lejn il-bidla u r-riforma fl-Ewropa u din il-Kamra tit tibdel u tir-riforma mal-Ewropa. Il-fatt li jint għandek storja li jint gbura biha għall-1980 x-Solidarnos u l-bqija, intom eh, daħaltu l- Polonja man nejtu hemmhekk daħħaltu wkoll l-sħubija ta' Polonja fl-Unjoni Ewropea hemmhekk wasaltu għal bidla li l-Ewropa teħtieġ. Aħna lesti li nejnuk tassow għax-xogħol u għall-kariga tiegħek. Grazie. Dziękuję panie przewodniczący za tą Grazzi ħafna sur Kerkop. Issa nistieden l-sur Biskek jożbu. Yeah. Herr Präsident, ich freue President, jiena kuntent ħafna li ġiri li ġar mill-Polonja issa sar President tal- tal-Parlament Ewropew jien niġi mill-Levant tal-Ġermanja u naħdem fi Slubica. Huma parti fil-fatt tal-dar Ewropea maqsuma tagħna. Jiena nittama li inti ħatofri fri l-oftenzjoni sabiex ikun hemm aktar eh, rabta bejn l vant u l-Punent tal europa dan ħajħu l-ħin iżda rridu niftakru wkoll fil-kontribut importanti tal-kultura Pollakka. U naħseb li f'Ewropa ta' kultura u multipleċità inti tista' tagħmel ħafna fisem il-kultura Ewropea u l-kultura Pollakka jiena bdejt naħdem f'din id-direzzjoni wkoll tnejn mill-tfal tiegħi jitkellmu l-Pollak u kelli l-onur ukoll li nagħti il-premju tal-film lid direttur eh, Pollak, naf li hemm ħafna diretturi Pollakki huma importanti ħafna l-kultura Ewropea. U nittama issa li l-Ewropa tal-Levant u l-Ewropa tal-Punent jarfu ma jinsowx il-kontribut importanti tal-Polonja fl-istorja Ewropea. Naħseb li għandek xogħol importanti f'dak ir-rigward. Grazzi. Grazzi, Sur Biski. Issa nistiden is-Sur Farax, jekk President, nixtieq nifraħlek għal ħatra tiegħek iżda naħseb li dalodu ma tantx qegħdin nagħmlu l-affarijiet kif suppost għax ma nistawx eh, hija ħasra li l-gruppi eh, kollha ma kellhomx l-opportunità. Fuq il-Euroco rridu naraw qed naraw li jisu soldat kull soldat Ewropej tin jiġbru l-bandiera u jqodu xejruha. Rridu nibdew bil pereżempju bdejtu propju bil-innu u bil-bandiera Ewropea l-istess bandiera u innu li għedna li ħallejna warajna. Qed inkomplu nwebsu razna dawn l-affarijiet u fl-istess ħin qegħdin nippruvaw nikdbu l-Irlandiżi billi nofrulhom garanziji li mhumiex xirqa. Jiena nixtieq nitkellem fisem dan il-grupp li ħanamlu minn kollox sabiex nkunu nistgħu narfu l-Irlandiżi li l-demokrazija Ewropea s-serra fuq l-spallejn l-Irlandiżi. Inti ġellit kontra l-Unjoni Sovjetika, ġellit ta' demokrazija. U ġellit għal dawn il-valuri iżda jekk tkompli tinjora il-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 dejjem hemm diskorsi differenti. Dibattitu Ewropew isejjes propju fuq dan. Dan jikkonkludi ir-round ta' diskorsi. Tnara nara l president tal-Kummissjoni jixtieq jitkellem, sur Barroso jekk jogħġbu. Monsieur le Président. President Aziz Jerzy Buzek, nixtieq nissieħeb billi nifraħlek kemm mod personali iżda wkoll fisem il-Kummissjoni Ewropea għal ħatra tiegħek bħala President tal-Parlament Ewropew. Inti kont xut kbir fisem id-demokrazija, ġilit fisem id-demokrazija u biex tipromovi il-valuri eh, fil-Polonja. Inti kontu kol Prim Ministru tal-Polonja Intu l-ewwel President ta' din il-Kamra li ġej mill-pajjiżi Ewropej tal-Lvant. Billi nsaħħu fuq l-esperjenza tiegħek u fuq il-valuri personali tiegħek naħseb li kont il-kandidat ideali li tieħu din il-kariga. 20 sena wara l-waqa tal-ħajt tal-Berlin, 5 snin wara l-tkabbir, l-elezzjoni tiegħek naħseb li hija rebħa kbira l ewropa maquda. Ħafna minna jafuk personalment u napprezzaw il-kwalitajiet personali kif ukoll l-impenn politiku tiegħek. Bħala riżultat ta' dan naħseb li l-koll aħna konvinti li inti kont predestinant sabiex tkun eh, eh, president effettiv tal-Parlament Ewropew li tiġġielet għal valuri ta' kulħadd. Jiena ċert li inti ħatiħu l-xogħol li għamel Hans-Gerd Puttering Nixtieq nirringrazzjah fil-fatt issa li qed jitlaq mill-Presidenza tal-Parlament Ewropew għax-xogħol siwi ħafna li għamel għall-Ewropa Maquda. Minkejja l-isfidi li għandna qudiemna il-koll, naħseb li għandna dmir li naħdmu fis-sens ta' kooperazzjoni u xogħol ta' xogħol kostruttiv flimkien. Naħseb li l-Parlament Ewropew fil-futur qarib ikun imsaħħaħ bl-adozzjoni ta' Trattat ta' Lisbona li maġġoranza ta' membri u pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jixtiequ li tkun adottata. Naħseb li kwalunkwe trattat li jkun firmat jew ratifikat mill-25 pajjiż huwa ta' valur. Rridu nkunu b'saħħitna flimkien meta nitkellmu dwar proġett Ewropew u din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea tixtieq. Il-kol konxi li aħna konna l-xprun wara dan il-proġett Ewropew. Sur President, Aziz Habib, kull ma jifdal li nagħmel huwa li nixtieqlek lilek u l-Parlament Ewropew kull suċċess għax xogħol dejjemi biex ikun hemm Ewropa aktar b'saħħetha bbażata fuq il-valuri ta' solidarità. Grazzi, Sur President. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sur Golnex li jirrappreżenta lil non attached. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'étais résigné. Grazie, President. Jiena ħsibt li ħankun minsi fl-imkien mal-kollegi tiegħi. Qed nitkellem f'isimhom ukoll billi nifraħlek f'isimhom ukoll. Ma tantx jiena kuntent bil-mod kif inti ġejt maħtur għaliex il-vot ta' maġġoranza kien riżultat ta' qbil bej żewġ gruppi kbar ta' dan il-Parlament. Dan kien hemm oppożizzjoni artifiċjali kontra l-elezzjonijiet ħelsin u li bisħieħ. Nittama li inti ma tkunx il-sira ta' dawn iż-żewġ gruppi politiċi jkollok l-identità tiegħek u tkun tista' tiddefendi d-drittijiet tal-minoritajiet speċjalment dawk ta' ċittadini. Aħna mħasba dwar l-effetti ta' globalizzazzjoni fuq l-ekonomija tagħna, fuq l-effetti ta' dan fuq l-identità nazzjonali, il-melting pot tal-persuni, kapitali, kapitalu, prodotti, irridu niddefendu lil dawk li ma jħassux li s-setat tal-Unjoni Ewropea għandhom ikomplu jinfirxu għad detriment tad drittijiet nazzjonali aħna xettiċi u inti kon xettiku u kollu, nittama li inti proteġi drittijiet tagħna u kollu, rispettija il-regoli ta' proċedura, ma nistawx ikun hemm emendi, sistematiċi li ma jgħinux l-nies bħala l tal-libertà fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur Gonnex, għal dak id-diskors fisem il non do wypowiedzi. Dan jikkonkludi il round ta' kellima u jitem il-punt tal-elezzjoni tal-Parlament tal-President tal-Parlament Ewropew. Naddu l punt li jmiss l-elezzjoni tal-Viċi-President. Parlament Ewropejskiego proponuje fuq l-elezzjoni viċi president tal-Parlament Ewropew xtaqt niproponi skadenza għal nominazzjonijiet Tassija ta' wara nofsinhar. Nominazzjonijiet għandhom ikunu komunikati